li aħna nużaw is-soltu ġifiri li jekk ma jkun hemm ħadd li jopponi dan il-sultan is-sur Zoltan Bago jibda jaħdem funzjoni kompleta. Issa jiena nixtieq nikkonfermalkom nifformakom ukoll il-President tal-Kunsill f'nar l-erba ħaj jiffirma ħames atti li huma adottati skont il-proċedura leġislattiva tas-soltu skont ir-regola 74 tal- regoli tal-proċedura tal-Parlament. Jiena nixtieq ngħidilkom illi wkoll sur Filip Lambert ha jibdel l-Sinjura eh, Angelini fil-Komitat um, Ekon. Grazzi ħafna, signori. Ejja nimxu ġurnata b'ġurnata, mela tnejn il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi talbu sabiex ikun jistgħu jippreżentaw fil-qosor ir-rapport ta' Sinjura Gallo dwar l-infurzar tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex din il-prezentazzjoni titneħħa minn fuq l-aġenda Sir Schulz jogħġbu. Tista' torsaq l mozzjoni Grazzi ħafna, Sur President, il-President tal-Partit tagħna diġa għalilna il-rapport tas Sinjura Gallo kienet inizjattiva li kienet ikkontestata ħafna u għajmet ħafna kontroversja f'din il-Kamra. Però il fat li aħna nkomplu niddiskutu dan ir rapport